Um, right, good morning. Well, I have the rapporteur and the S&D and ALDI shadows for the... Grazzi. Mela, nsam nibżew. U għall-ewel kwistjoni ma nafx jekkux ġejjin il-kollegi kollha, pero naf li Signora Danuta kol trixti għandha tmexxi l-kumitat tagħha u għalhekk nipproponi li nibdew issa għaliex qabżu d-dissa diġa biftit. Jiena ninsab persważa li rapporter u shadow rapporters jafu kol l-sfond għal din il-proposta din tħolqot mill-Kumitat f'Ġuni tal-2012 minn perspettiva ta' proċedura din kienet pjuttost komplikata li aħna fl-aħħar mill-aħħar ikonna kompatibilità ma' rapporta ta' Sur Gozes fuq it-Tupac, pero il-Kummissjoni mhux qed tipproponi li taġġorna il-proposta. ġorna il proposta l-ideja hi li ċertu bidliet ser jisiru permezz tal-proċess ta' adozzjoni fiħdan il-Konsil. Il-Kommissjoni qalet li aħna huma interessati li jisimgħu x'għandna x'inejdu u fl-opinjoni tagħna din hija proċedura ta' assenzjoni u approvazzjoni u għalhekk aħna rridu naraw f'lima direzzjoni ħan jihdu u tajb li konsil komissjoni jihdu nota u kol. Dan huwa l-isfont għal dan ir rapport u għalhekk nati eh, l-onorevoli Hubner. Iva ta' bil-ħaq xerin, kif inti għanna dan l-isfont, intom tiftakru tajb li mill-2002 aħna fost il-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea kellna faċilitazzjoni li tipprovdi assistenza Ewropea, assistenza finanzjarja l istati membri li mhumiex membri fiħdan iż-żona euro, però li jaffaċċaw problemi għal dak li huwa aċċess ta' finanzjament barrani u hemmhekk kellna wkoll l-Ungerija li per eżempju xtaqet kollha aċċess għal din it-tip ta' U mbagħad kellna daw il-faċilitajiet li waqqafna anki waqt il kriz finanzjarja li jessem u li jaffessem. U għal pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro ma kien hemm kważi xejn għalihom. Ma kienx hemm istrumenti addizzjonali, allura fl-aħħar il-Kummissjoni ħolqot ċertu tip ta' aġġustament għal regolament eżistenti sabiex bekk inżommu ruħna ġurnati mal-bidla fiħdan il-qafas anke għal pajjiżi li qegħdin fiż-żona euro dawk li mhumiex qegħdin. Dan ir-regolament huwa aġġornament għal dak li seħħ ukoll waqt il-kriżi finanzjarja huwa jurina x'inhuma l-istrumenti finanzjarji anke f'dak li huwa l-linji ta' kreditu il-proċedura fil-qossor kif għattilkom minħabba li dinja kwistjoni ta' approvazzjoni, aħna għanna żewġ possibiltajiet. Ġifri jista' jkollna rapport ta' inizjattiva propja li aħna bħala komitatu bħala parlament jinkun nistaw natu unoffru l-ideja tagħna kif aħna nistaw naraw l-affarijiet u anki niformulaw ċertu aspettattivi anki fil-Stati membri jistgħu jħolqu ċertu tipa aġġustament anki bl-għajnuna tal-Kummissjoni jew inkellek ma jkunx hemm eh, lok għal inizjattiva propja ħna t-nistennew tweġiba, kun nistaw namlu forsi permezz ta' rizoluzzjoni f'dan il-komitat, jew inkar permezz ta' itra. Pero nittamaw li kolna ċans nħolqu eh, rapport ta' inizjattiva propja u nkalla rizoluzzjoni. Nittamaw kol li sa jannar, sa nofs jannar, ikolna dan l-abbozz tal-rapport sabiex niprezentaw fiħda l-Komitat Ikon fit-tmim ta' jannar, bat bekk nkun nistaw nivvutaw fil-plenar f'April. Hawnhekk aħna għandna sfida qoddimna biex naraw kif eh, il-rapport ta' l-Onorevoli Gozes ikun jista' jiġi miżjut hawnhekk Pero nipproponi li l-komitat jikom biex jikkonsidra u kol ċertu kwistjoni tradizjonali li forsi staw introdotti ħna u kol kena laqa mal-kollegi tal-Komissjoni Ewropea li jedin isegwu kol il- rapport ta' Sir Gozez u anki jtindu nota tal-bidliet u qalu bitċar li ser jaġġornaw ukoll ir-regolament prezenti fid-dawl tal-bidliet li il-Parlament fil-fatt introduċa fir-rapport tal bidliet li il parlament fil fatt introduċa fir rapport tal bil rapport ta' Sur Gozez. Għalhekk aħna nittamaw li huma jilqgħu ukoll ideat ġodda li ser jikunu riżultat ta' xogħol tagħna juma ma' shadows issa f'dak li nikkonsidra importanti fir-rapport ta' Sir Gozes, dak li fatt li kollna l-sitwazzjoni l-istess għal kulħadd għal l-istati membri qegħdin fiż-żona euro dok mhumiex, huma aġġustamenti f'dak li għandu x'jaqsam mal-kontenut ta' ta' programmi ta' aġġustament makroekonomiċi għaliex daw il-programmi ta' bilħaq ser jieħdu post numru ta' passi ta' monitoraċ allura importanti li ikonna aġġustament dak li għandu x'jaqsam mal-kontenut kondotta u anki il-sorveljanza msaħħa għaliex l-istati membri ser jkun qed jirċevu l-assistenza eh, ta' prekawzjoni. Irridu kol nqisu u naraw x'inhu r-rwol tal-Kumitat ikom f'dan il-proċess kollu kemm hu. Unki l-mod kif il-Kummissjoni ser tkun qiegħda tifforma tinforma u tippreżenta l-elementi tal-proċedura ġifri aspetti ta' trasparenza, jridu jkunu mħarsa kif ukoll kwistjonijiet oħra żgħar marbuta mal-proċess kollu kemmu u li huma miżjuda wkoll mill-Parlament permezz ta' rapport ta' Sur Gozes. Hemm ukoll kwistjonijiet oħra li jiena nixtieq nsemma' u nizzed din rapport ukoll marbuta ma' definizzjonijiet u ċertu elementi ma vagi, speċjalment it-tranzizzjoni teżisti bejn l-istrumenti differenti u anki l-kondizzjonijiet meħtieġa għal dan kollu. Forsi għanna bżonn ukoll ċertu tip ta' riflessjoni anki ħtieġa ta' stati membri li frettu, speċjalment stati membri li mhumiex parti mizzon euro anke biex jitolbu permess minnaħa tal-Kummissjoni meta tkun qed tixtieq eh, tagħmel tieħu self mill-IMF. Pajjiż li ġifieri ma jkunx fiż-żona euro. Ġifieri hemm kwistjonijiet ukoll dwar prinċipju ta' sussidjarjetà, li metti ta' prekawzjoni. Nafu li ċertu frik nistgħux nibdluhom, però għandna nibdew nippreżentawhom bħala kwistjonijiet bil-possibilità li nużaw ukoll din l-opportunità sabiex u għal pajjiżi mhumiex qegħdin fiż-żona euro tip ta' eh, backstop fiskali biex najdu lajak. Anke fi dan is-sistema ta' supervizjoni dan jarbot mal-fatt li pajizi mhux qegħdin fi żona euro li jixtiequ jissibu jew parteċipaw. U anke dawk il-pajjiżi li mhux se jipparteċipaw fil-mekanizmu eh, ta' supervizjoni wahdini bħal bil-kontra ta' pajizi li għedin fi zonero mux ħajkolom din il-backstop fiskali. Allora niproponi għawnek tleta zliet biex ikunu jistaw jirriflettu fuqom bħala tip ta' backstop fiskali. U nittama u koll li dawn jittieħdu konsiderazzjoni fil ġajjeni Il-problema li hemm limiti f'termini tal-assistenza finanzjarja għaliex dan l-istrument huwa bbażat fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea bħala kollateral u għandu madwar 50-60 biljun euro. Fil-waqt li għal rikapitalizzazzjoni tal-banek, aktar finanzjament ser ikun meħtieġ. Allura iva hemm diffikultajiet, hemm problemi, pero hekk kif jiġi adottati trattat tal-ISM, Importanti li l-pajjiżi mhux qegħdin fiż zona euro jkunu jistgħu flist fl jessem u anki jieħdu sem fil-rekapitalizzazzjoni tal-panik, però mbagħad irridu nfittxu għażliet oħra, anki l-għażla li u forsi font ġdid permezz trattat intergovernattiv. Hemm ċertu wkoll punti oħra li jiena nixtieq inniżel fir-rapport tiegħi. Jiġifieri Dak l l-ewwel laqat lana fost il-rapporters u nittammaw li nirġgħu niddiskutu f'jannar sabiex bekk inħaffu b'dan ir-rapport. Unkun nistaw ukoll eh, indaħlu ir-rapport ta' Sur Gozes ukoll. Tajb, wis mela ngħaddu sa' Shadow Reporters. Għetzi ta' Sussinja President. Nasseb. Aħna n-naxa ġiċnajdu għawnek u Iva għet nappoġġaw il-proposta ta' rapporter li jkollna rapporta inizjattiva propja, almenu jkollna forsi mhux rapport riżoluzzjoni, u wara diskussjoni preliminari nista' ngħid li l-pożizzjoni hija f'konformità ma' dik tar rapporter U jiena naħseb li f'dan il-kuntest ta' kriżi finanzjarja il-stati membri mhux membri fiż-żona euro se jista' jkollhom għad dispożizzjoni tagħhom iktar strumenti finanzjarji. U jiena nemmen li ta' dan huwa pass importanti l qudiem bħala assistenza finanzjarja għal pajjiżi ta' żona euro u din, din is-sitwazzjoni tittijep Rigward il-livell ta' assistenza, Fil-fatt il-rapporter diġa semmi dan. U naħseb li total ta' 50 biljun euro għada ċifra li baqt l-istess, pero minħabba l-fat li aħna nishtiqu namlu konformi l-proċeduri għal dik li assistenza finanzjarja u noffru l-istess kondizjonijiet għall istati membri qegħdin fiż-żona euro għandna niżlu wkoll l-istess linja ta' kreditu impossibbli għaliex hija kwistjoni hija kwistjoni politika, però xtaqt najt li irridu naraw jekk nistgħux insibu soluzzjoni fattibbli. Qed nistenna biex nara x'ser ikunu se tkun l-iskeda anka meta nqisu d-diffikultajiet li għandna, anka forsi noħorġu riżoluzzjoni, però fl-aħħar mill-aħħar aħna ser ikolna rapport tajjeb, grazzi. Thank you very much. Uh, now for Aldi, Olishmet. Schmidt. Si issa l-Onorevoli Schmidt tal-Alde. Grazzi tassew, Signor President, u grazzi l-Onorevoli Hubner. Aħna diġa kellna l-ewwel laqa u jiena naħseb li iva nista' ngħid li tallimt ħafna f'din il-laqa ki grazzi għall-Kummissjoni u aħna verament nilqgħu reviżjoni ta' dan ir-regolament. U nista' ngħid ukoll li Naqbel ma' Sinjura Hubner. Għandu jkollna pożizzjoni waħda b'saħħitha meta nkun qed infasslu deċiżjoni fuq il-pajjiżi eh, li mhux qegħdin fiż-żona euro, anki meta nitħattu fuq l-assistenza tagħhom huwa importanti ħafna li għalkemm jiena favur li l-pajjiż tiegħi jissieħeb fiż-żona euro u nittama li aħna nkunu nistgħu nilħu dan il-għan, però nemmen li dan l-istrument huwa importanti u dan dawn id-diffikultajiet ekonomiċi u anke xi drabi naħseb li l-gvern tiegħi qed qed jaħseb wis għaliex eh, jisu donnu gżira fl-Europa, dim ħajkun protett u mux seġi mill-qut minn dak li qed jiġri l-Europa. U jiena naħseb li dinja idea żbaljata u snin disajna qed dan kollu. U rewna anzi diġa' u ħadd ma jirrealizza meta tkun ġejja mewġa kbira ta' diffikultà li ħadd toħnoq il kulħadd. Irridu nirriflettu ktar dwar il-koordinazzjoni, irridu naraw x'inhuma l-idejat dan il-kumitat. U jiena naħseb ukoll li irridu nagħmlu dan ix-xogħol anki nħolqu dan il-fond ta' finanzjament b'mod modern kif diġa semma rridu ntejbu trasparenza u anki il- il-fiduċja f'dan ix-xogħol qed nagħmlu. Mela għandna dawn iż-żewġ linji ta' kreditu anki ir-rwol ta' dan il-Parlament u l-Awtorità ta' Supervizjoni kif ukoll l-ECB. Dan kollu ser isaħħaħ is-sistema Forsi hawnhekk għandna element nijes, il-proposta regolament ma taħarix lejn il- rwol ta' kontroll. U u, għalek il-Komissjoni qed tieħu l-flus mill-swieq kapitali u u għalhekk il-budget tal-Unjoni Ewropea mhux qed ikollu wkoll deċiżjoni fuq dak li qed jingħata l-Istati membri. Allura jekk ħajkun hemm defaults fuq is-self, anki ħlasijiet ta' self, il-budget tal-Unjoni Ewropea ser ikun neċessarju biex jilħaq il- il-talba tal-ħlasijiet u dan fl-ħar mill-ħar iwassal biex ikun hemm żieda fil-budget tal-Unjoni Ewropea u żieda wkoll fil-kontributi li jagħtu l-Istati Membri. U jiena nħoss li Iva, għanna nirriflettu fuq daw iż-żewġ kwistjonijiet u irridu nsibu tweġiba għalihom daw mistoqsijiet, anki l-involviment tal-Parlament Ewropew fil- l-approvazzjoni ta' self il-Parlament ukoll irid jagħti kontroll biex iħares il-budget anki meta jingħata assistenza finanzjarja u joħorġu wkoll flus għall-allokazzjonijiet ta' flus. Għalek din il-kwistjoni ti tiġi indirizzata għaliex il-budgets tal-istati membri se jiġu affettwati wkoll. U nittamaw li nkun nistgħu noħorġu b'soluzzjonijiet tajbin għaliex inkella nista' ngħid li naqbel mal sibit ta' sir. Iva, dannu taħubna, rħna nisabu fidejn tajba bla dubju, grazzi. Grazzi tassew. Zven, inti ser titkellem fissam il-partit tal-ħodor? Iva, jkolli niskuża ruħi. Ix-shadow rapporter tagħna Iva Ġuli. Kienet involuta ferm meta ġejna biex insolvu il-kriżi fl-Iżlanda u kienet konsulenta għolja għal-gvern tal-Iżlanda aħna nistaw kol naraw xeb anki għal-kem l iżlanda edha barra l-Unjoni Ewropea. U forsi hawnhekk nistgħu nibbenefikaw mill- għarfin li hija kisbet minn hemmhekk. Issa, l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Hubner talli diġà laqat għamlet żewġ laqat fost il-Shadow Reporters u aħna fiduċjużi u nittamaw li anki ser ikun hemm kontinwazzjoni tal-kooperazzjoni li kellna aħna nappoġġjaw ir-rieda li ninkludu il-kisbit kollha li aħna diġà irnexxina niksbu permezz ta' rapport ta' Sur Gozez u għalhekk bosta mitħassib tagħna diġà ġi rifless fil xogħol tagħna, allura meta niġu għall iskrutunju u anki meta nqisu ġustizzja għal dik li kondizjonalità tal-programm rispettivi dan huwa essenzjali. Importanti li nużaw dan il-mument biex natu titwila onesta ta' situazzjoni tal-pajzi fil-Europa tal-Vant li irċevew dawn il-fondi. Uħut minnom jitqisu bħala eh, biex najdu l studenti tajbin fiħdan din il-krizi Ewropea fil-waqt li aħna ninjoraw id-battija li għaddeja minna eh, ħafna ħafna individwi għaddej minna ħafna individwi u irridu nirriflettu naħsbu li ħafna nies kellhom jitilqu u jħallu djarhom u spiċċaw ibbatu mill-faqar u għalhekk importanti li nħarsu mod sinċir, nħarsu din is-sitwazzjoni fil-pajjiżi rispettivi u naraw ukoll l-effetti ta' dawn il-programmi soċjali. U immurru li lin mill-analiżi ekonomiċi ta' dawn il-programmi rispettivi. Umbat nħossu li importanti u koll li nirriflettu dwar l-aspetti ta' proċedura ta' dan il-rapport. Għalix kif kontettajt inti, Sr. President, dan huwa bbażi ta' artiklu 352. U regoli normali tagħna jqisu li l-ewwel ikun hemm rapport sabiex bekk ikun hemm idea ċara ta' x'qed jagħmlu l-Kunsill u Kummissjoni u allura dinja kwistjoni miftuħa kif ser jiġi assigurat ser jiġi garantit li daw żewġ istituzzjonijiet jieħdu konsiderazzjoni x-xewqat tagħna u anki forsi kun xira li anki natuhom il-possibilità li jitkellmu biex jifmu kif huma ser jieħdu dan kullum konsiderazzjoni. Aħna rridu nriflettu nħarsu kol regoli interni tagħna kif nindirizzaw din il-problema li xek aħna nħarsu lejn is-sitwazzjoni kif inhi aħna qed naraw aktar proposti marbuta mal-artiklu 352 iktar ma naslu fil-limiti ta' trattati aktar sir kun diffiċli biex nibdlu it-trattat. U f'dak il-kas, għabbażi ta' artiklu 352, naraw l-pozizjoni tagħna forsi mhix liktar waħda b'saħħitha. Imbagħad fuq is-suġġeriment tar-rapporter biex nintroduċu xi ħaġa tip ta' backs of fiskali fil-qafas tal- supervizur komuni għal-banek naħseb tkun ħaġa għalija li nużaw dan ir-rapport anki sabiex ikollna din it-tip ta' diskussjoni u aħna nifmu li il- mekanizmi bażiċi finanzjari li aħna użajna waqt il-kriżi finanzjarja biex nistabilixxu, nistabilizzaw il-gvernijiet il il-gvernijiet jistaw jiġu użati bħala backstop għal kapitalizzazzjoni ta' sistema bankarja. Għal minum il-perspettivi tagħna jidher li m'hemmx ostakli bażiċi legali, u għalhekk forsi wieħed jista' jelabora eh, fuq l-esperjenza li ksibna. Anke meta nqisu l-programmi sabiex bekk inkun nistgħu noħol u backstop komuni. fl aħarnet naħseb li għal-Parlament il-kontroll demokratiku fuq dak li qed jiseħ fil-programmi tal-Istati membri hija kwistjoni kruċjali aħna diġà Iżviluppajna dal-aspett fir-rapport ta' Sur Gozes u naħseb li hija kwistjoni kritika lix ikon għandu ħafna affarijiet, eh, għandu ħafna responsabiltajt, pero forsi ma ħdimniġ biżjed dan l-aspett, rridu naraw xinu jiġri fir-Romanija, fil-Latvija. Kennu ċertu delegazzjonijiet ukoll, però ma tajniex spazju u ħin kem kien jixraqlu kien hemm konsegwenza diretta tal-kriżi tal-Unjoni Ewropea u brabta wkoll ma' fatturi lokali. Però naħseb li r-rapport jista' jgħin biex jagħtina ċans niddiskutu dwar dak li nixtiequ nagħmlu f'dan il-kumitat fuq dawn il-kwistjonijiet. U għalhekk nixtieq ringrazzja mill-ġdid li rapporter għal kooperazzjoni tajba li kellna, grazzi. Grazzi ħafna mux qed nara rappreżentant tal-ICR hawnhekk lanqas tal-gwe u xi ħadd li jieħu l-mikrofonu. Għanna l-Kummissjoni, Mr. Angels, tixtieq tajn kelmtej fisum il kommissjoni Iva, grazzi Signora President, fil-qosor l-intenzjoni tagħna minn dan il regolament kien fuq tliet aspetti. L-ewwel intejbu s-sigurtà għal dawk il-stati membri li mhux parti mid żona euro billi nagħmlu modernizzar ta' test u dan il-progress fil-firewalls fil-flessibilità tal-operazzjonijiet bankarji. Imbagħad intejbu s-sorveljanza biex nintegraw ukoll il-valuri, l-evalwazzjoni ta' ex fuq il-sistema bankarja u t-tielet nevitaw li il-kriżi komplet feċ pifrajna wkoll fil-passat. Dan ġie adottat fit-test. Dan iddaħħal f'Lulju qabel il-Kumitat ħadem fuq dan it-test u għalhekk il nikkonferma fissam il-Kummissjoni li aħna impenjati bisħiħ biex niżguraw li l-emendi li tresfu min-naħa tal-Parlament mill-rapport Gozes jiġu integrati wkoll f'dan it-test dejjem jekk tupek jiġi adottat li huwa element importanti għalina. Fil-rigward ir-rikapitalizzazzjoni jiena nixtieq nsemmilkom kif semma wkoll ir-rapporter tagħkom li ser ikonna ftit problemi biex morru għal strument ta' rikapitalizzazzjoni diretta taħt il-balance of payments l-appoċ għal bilanċ tal-pagamenti. Ovvjament hemm kwistjoni finanzjarja ta' namlu investiment tal-ekwitajiet iktar diffiċli li nagħtu self l stat membru bħala definizzjoni stess. U diġà nsibu diffikultajiet fil-qafas tal-mekkaniżmu eh, ta' stabilità ekonomika Ewropea li jessem u diffikultà għalina li impoġġu friskju dan il-mekkanizmu li huwa effett possibbli li jiġi mill-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu Għanna s-sena budgetarja, kif semma Sur Schmidt li servi bħala salvaguardja fiskali, backstop fiskali u għalek hemm bżonn li dan ma jkomplix jinfirex fil-budget Ewropew għaliex inkella l-budget Ewropew stess jista' jkollu riskju minn perspettiva negattiva mill-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Dan jista' jwassal biex imbagħad l-Unjoni Ewropea tiġi deklassifikata minn dawn l-aġenziji. Ovvjament dan ikun taħsar għal kollijat u ikun qed ixekkinna flok jiswinna ta' ġid. Nafu li fil-qafas preżenti diffiċli ħafna li ndaħlu dan il-punti lesti nesploraw fl-imkien ma' rapporter ta'kom x'inhuma l-possibilitajiet hemm strument partikolari fl-ISM li ma ġiex imtenni hawnhekk li huwa self għal rikapitalizzazzjoni tal-banek self li tista' ġib mingħajr il-MFP, il-programm ta' finanzjament makroekonomiku u nafu li blaqa tajba ma' rapporter ta'kom lest inkomplu kooperazzjoni fil-ġejjini biex inkomplu naħdmu mal-kumitat ta'kom minkejja li miex proċedura ta' kod deċiżjoni bħalma tafu. Imma dawn it-testi huma jorbtu ħafna ma' xulxin u importanti li nkomplu nibnu fuq il-kooperazzjoni li kellna diġa anke fuq dokumenti oħrajn. Grazzi. Um, yes, Sven, by all means. Signora President, Sven, tixtieq titkellem. Iva, President, la nalħin naħseb dak li għal rappresentant tal-Kommissjoni interessanti ferm. Zoċ mistoqsijiet malajr, l-ewwel net, jekk qed nifhem sow dak li qed jiġri issa bli jessem huwa li hemm sforz li nisseparaw legalment iż-żewġ riski, dan jista' din tista' tkun għażla f'dan ir-rigward u għalhekk jekk noħolqu żewġ entitajiet differenti tistgħu tevitaw li l-parti l-iktar riskjuża tas-self tkompli tinfirex għall-inqas riskjuża. Ma tantx jiena naqbel ma dan l-argument a priori naf li mhux kulħadd taħaddan dan din il-fema politikament iżda fuq is-superviżuri bankarji jrid ikun hemm salvagwardja komuni għaliex inkella nerġgħu nidħlu fl-argument tal-ugwaljanza, jkollna dizugwaljanza mill-ġdid u nibżaw wisq li ma jkunux nistgħu noħolqu l-aqwa kondizzjonijiet biex kulħadd ikun jista' jieħu sem fuq bażi komuni. Jekk qegħdin ixxaqilbu lejn perspettiva negattiva, x'inhuwa r-rapport aħħari tagħkom u tistgħu tħallu lok li jkun hemm separazzjoni legali f'dan l It-tieni mistoqsija tiegħi huwa li nixtieq inkun nafx fissirt bis-sentenza li għad li ħatiħdu l-xogħol tagħna ehm, ħatieħdu rendi kont tax-xogħol tagħna jekk it-tupek jiġi adottata. Dan l-approċċ minn mux mhux tas-soltu nistaqsi għalhekk jekk nistgħux noħolqu kondizzjonijiet fuq kondizjonijiet fuq kondizjonijiet u tista' forsi ta' teħjel li l-Parlament forsi qed juża dan din it-tattika. Imma meta nerġgħu lura l-ispirtu ta' kooperazzjoni f'aspetti differenti naħseb li dan ikun ta' siwi għal proċess leġislattiv. Grazzi. Nibda fuq l-aħħar punt, ma rridx niftijem ħażin, anzi nixtieq nevita dan, imma ħadd talima minn dan ħdimt ħafna fuq it-tupek u nkun verament diżappuntat jekk dan ix-xogħol kollu li għamilna jintelef fix-xejn. Dispjaċini li ġejt interpretat ħażin. Il-Kummissjoni għandha iktar kapaċità biex ngħidlek li dbella biex ngħidu hekk lill-Kunsill dan il-pakkett imma aħna rridu maturità legali sħiħa. Issa fuq il-mistoqsija aktar teknika li ressaqtli. Merriċ namel preġudizzi għal fat li aħna ħan appoġġaw l-integrazzjoni tal-emendi ta'kom f'dan il-test, intenniħ, ħan appoġġaw sur Gigol tifim xħazin, iżda aħna ta' bilħaq għedin niprovaw fl-ISM nesploraw modi kif jista' jkun hemm separazzjoni legali kif qed inti, per eżempju billi noħolqu SPV Onestament f'dan l-istadju tax xogħol tagħna għadda ma sibniex mod kif dan nagħmluh mingħajr ma jkun hemm impatt negattiv ħafna fuq il-kapaċità ta' self. Għadna tnaħdmu fuq dan ix-xogħol flimkien mal-kollegi tagħna tal-ISM. Huwa diffiċli ħafna teknikament. Fuq l aġenzija ta' Klassifikazzjoni ta' Kreditu jużaw Eh, proporzjon ta' falliment rip l wieħed għall-investiment dan ifisser li skont ir-regoli ta' trattat jista' jkollna impatt verament negattiv. Biex nevitaw impatt bħal dan fil mekkaniżmu tal-bilanċ tal-pagamenti mhux se ngħidu li ħansibu l-bakketta maġika li nsibu jisna mxi miraklu mingħajr ma jkun hemm riski, dan ma kienx il-każ għalissa. Inti għajimt il-kwistjoni tal-salvagwardi għal mekkanizmu wahdini ta' supervizjoni l-SSM dan huwa punt kruċali iva għal pajizi li jidħlu f'dan il-mekkanizmu qed jistennew li jiġu koperti mill-fond ta' fidwa ta' riżoluzzjoni li jiġi maħluq fis-snin li ġejjin ikun hemm ħtieġa li jkun hemm din is-salvagwardja għal backstop. Ma nistgħux nużaw l-ISM għal pajjiżi l-oħra nafu li huwa bissa żona euro u rridu naraw kif ħansibu din il-likwidità. Irridu naraw kif nistgħu ndaħlu damma mal-linja ta' kreditu tal-ISM għandek l-linja ta' kreditu għal pajjiżi konċernati iżda aħna miftuħa għas suġġerimenti kollha li nistgħu nirċievu. Nafu l-qedim stadju verament bikri għal riflessjoni tagħna fuq dan ix-xogħol. Grazzi. Okay, in that case I will... Signora President, grazie. Danuta. Grazzi fil-qosor nixtieq nirringrazzja l-kulħadd u nittamaw li konna rapport mimli daqs bajda fuq dan ix-xogħol. Forsi mument li nistgħu nkunu innovattivi anke fuq l-ISM u nkunu ta' aspirazzjoni l-istituzzjonijiet l-oħra fil ġejjini Jekk dan nistgħu nammuh, namluh għandna nimmiraw għalih u mhux insibu soluzzjoni biss ta' malajr biex indaħluha fis-sistema. Fuq din is-salvagwardja fiskali u anke fuq ir-rikapitalizzazzjoni tal-banek b'mod konkret naf li l-fondi ta' rezoluzzjoni ħajkun organizzati fuq livell nazzjonali imma mbagħad nitfawhom f'ġemp. Imma mbagħad fir-rigward ir-rikapitalizzazzjoni tal-banek u l-kwistjoni tal salvagwardji fiskali din kwistjoni kruċjali ferm. Dan għaliex illum għadda t-nifacċaw ħafna sogri fil-settur bankarju, speċjalment wara li daħħa nintroduċu il-mekkanizmu waħdini ta' supervizjoni f'dawk il-pajizi li qed jaħdmu b'sussidjari u ferrat tal-banek. Naħseb li hemm ikun hemm wisq sogru u ħafna inċertezzi meta rridu naqbdu naqsu il-kategoriji ta' settur bankarju fil-waqt li niqpaw namlu supervizjoni ta' istituzzjoni li probabilment tagħha tkun laqwa waħda l-iktar waħda li għandha reputazzjoni għolja fis-suq. Nittamaw li s-suq li semmejtu intom ma jaqqas taħt din is-supervizjoni ma rridu naraw ser jiġri fil-ġejjieni. Għalhekk nifhem li din il-kwistjoni tal-bidliet potenzjali għat-trattat tal-ISM u li jkollok kapital fil-ġemp minn pajjiżi li qed jieħdu sem li mbagħad ikun jistgħu jkunu permessi li jużaw Din il salvagwardja rekapitalizzazzjoni tal-banek din possibilità imma diffiċli ħafna f'termini legali li tiġi introdotta. Dan għaliex hemm proċedura ibsa ferm li tittiġi ehm, mamula. Għadna b'din il-possibilità imma xorta f'skonti għandna l-problema tal-fondi problema serja, reali li aħna ħanaffaċċaw. Tittara minn fejġejn il-flejes wara kollox iżda hemm ukoll l-għażla li nħaltu dan mhux biss fil-kapital paid-in li jintefa' f'ġemp imma anke dak ta' kollateral. Irridu niżnu l-affarijiet u naraw jekk nistgħux nimxu fid-direzzjoni tajba. Ma nistgħux naqbdu nażlu xi ħaġa ta' kafkaf Però ma nistgħux nħallu sitwazzjoni fejn ma jkollni soluzzjoni. Din dan punt importanti li rridu nagħmlu llum u hekk ħareġ mid-diskussjoni tagħna llum. Għalhekk aħna qed nippruvaw nimxu f'din id-direzzjoni, naraw jekk din is-separazzjoni legali nistgħux nagħmluha u nevitaw li jkun hemm strument fuq livell doppju bil-kapital eh, u bil-flejjes eh, paid in. Minna mela għot nidħol fil-dettalji f'din id-diskussjoni nixtieq nirringrazzja lil kulħadd u nirringrazzja speċjalment tal-kooperazzjoni li kelli forse naslu għatmim. lill president nishtiq namlu eh, l-almotana biex ikonna il-ħin allokat għal rapport INI ta' inizjattiva propria. Nax naħseb tkun soluzzjoni tajba, grazzi. Grazzi, Danuta. Għalma taf, rridu nerġaw nieħdu dan il-punt fil-konferenza li jmiss tal-presidenti biex nerdaw ikon autorizzazzjoni rapida kemm jista' jkun. E kif nibdew infaslu x-xogħol irridu naraw jekk joħroġ bħala riżoluzzjoni jew rapport ta' inizjattiva propja. Is-sustanza li tajt inti għadu xogħol li għaddej bħalissa u rridu naraw jekk hux se nagħmluha possibbli. Irridu niddiskutu wkoll mal-koordinaturi xifissru dawn l-implikazzjonijiet vizavi il-rapporti oħra ta' inizjattiva. Ma nistax intik aħbar tajba minna ħati għaj imma qed nindirizzaw din il-kwistjoni. Mem skeda stabilita għalissa fuq dan iżda palma taf fil rapporter u anki shadow rapporters li bdew jaħdmu flimkien, nissuġġerixxi li tkomplu taħdmu flimkien u nittamaw li konna xi ħaġa lesta malajr kemm jista' jkun. U sa dak iż-żmien imbagħad nifmu eżattament kif naħdmu. Naf li huwa avviż xejn vak minn naħa tiegħi, iżda nafu li hija ċirkostanza diffiċli mhux tal-inqas minħabba il-volum tax-xogħol li għandna u anke l-ħin dejjem jafas għal rapporti ta' inizjattiva propja differenti. Tajjeb, temmejna dal-punt fuq l-aġenda tagħna, sa ngħaddu għal punt seba' fuq l-aġenda li hija l-tpaċija tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u d-depożitorji ċentrali tat-titoli, CSDs. Kważi qegħdin fil-ħin, suppost xogħol jibda fl-10-20, xorta ħin indikattiv, aħna qegħdinaw għal konsiderazzjoni tal-emendi u ħanaddi il-kelma l-rapporter Kay Swinburne. Grazzi, Signora President għanżom fil-qosor fil-diskors ta' ftuħ tiegħi dan għaliex kellna laqa produttiva ħafna ta' shadows u tal-personal fi Strasburg u ġimgħa li għaddiet. Jiena assamt test ta' kompromess li involva ħafna emendi tekniċi li jfisser li dan eh, dettalji fir-rapport ħajibdew jaħdmu. Ġimali li għaddiet assamt ukoll bażi possibbli għal ftehim bejn il-partiti, bejn il-gruppijiet fuq dan is-suġġett u x'miżuri nistgħu immexxu biex ikollna soluzzjoni għas-suq waħdini u darba la darba nneħħu r-riski jkun hemm suq imsaħħa. Dan it-test ġim qassam u shadows nittamaw li qegħdin jikkonsidraw jekk dan it-test jissodisfax il-gruppi politiċi kollha jew le. Naħseb li dan il-qasam li ħafna mix-shadows ħajfukaw fuqu minħabba li ftaħna dibattitu l-ġimgħa li għaddiet f'Strasburgu. Nieqaf hawn għabbażi li kulħadd għandu test kien għassamt, għax hija opportunità għalija li nisma' minn ix-shadows x'jaħsbu ġala darba kellna skambju ta' femijiet inizjali l-ġimgħa li għaddiet. Grazzi, mela ngħaddi minnu fiħ għal PPE Herbert Dorfman nixtieq ngħid li din hija sessjoni miftuħa imxandra fuq l-internet emmin min qed me fuq l-internet li ma jafx xinija eh, xem fil-dokument u għalek irridu nispiegaw xem fil-dokument u nittamaw li natu ħil ta' xem fil-dokument sal aħħar ta' dan l-argument. Grazzi, President. Iva, naħseb l dibattitu fukat fuq l-artiklu 52 għawek fil-verità meta nikkonsidraw il-tip ta' bank, il-tip ta' servizz tal-bank, il-tip ta' amministrazzjoni bankarja li jista' ikonna. Nixtieq nirringrazzja l rapporter għal proposta tal-ġimgħa li għaddiet tagħha. Naħseb li dan imexxina fid-direzzjoni tajba bażikament. Naħseb li dak li għanna bżonna u għek huwa sensiela ta' arranġamenti fej konna separazzjoni bejn servizzi bankari u l-amministrazzjoni ċentrali. Bekk ikun jista' jkonna eċċezzjonijiet ukoll. Iżda xorta waħda dak li għanna bżonn huwa proċedura ta' approvazzjoni Ewropea. Bekk jekk ikollok banki u kwartieri ġenerali tal-banki u amministrazzjoni bankarja li toffri wkoll servizzi bankarji titkun soġġetta wkoll għal proċedura ta' approvazzjoni. Bekk ikollok sitwazzjoni indaqs għal kulħadd fl-Ewropa. Dan ikun ifisser li l-istati membri fejn qed iseħħu dawn l-attivitajiet bankari irridu jkunu soġġetti għal proċedura ta' approvazzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar imbagħad l-eżma jkollhom iljed aħari f'din il-proċedura ta' approvazzjoni. Dan importanti ħafna u naħseb li f'dan il-mod ikonna mod imparzjali kif nistgħu nindirizzaw il-ħruġ ta' dawn l-approvazzjonijiet. Issa jekk l-Aġenzija Ċentrali, id-Depożitorju Ċentrali, csds joffru servizzi u wkoll, allura mbagħad naħseb li jkun jagħmel sens li dawn id-depożitari id-depożitori jkollhom liċenzji bankarji sħaħ, mhux parzjali biss. Naħseb li din nażla tagħmel iktar sens mis-sistema kurrenti. Għalhekk naħseb li l-esti meċu kompromess, speċjalment minna ħata l-grupp tiegħi naħseb li nistgħu nsibu bażi komuni li l-kol nistgħu naqblu fuqha. Ovvjament ma nisbis biss l-artiklu 52 li rridu nqisu għanna sensiela sħiħa ta' emendi li qed jippruvaw resquna lejn mudell skandinavu ta' dawn il-CSDs, il-Depozitori Ċentrali ta' Titoli. Naħseb li din tkun idea raġonevoli, għanna modell tajjeb ta' xogħol ta' dawn il-Depozitori Ċentrali ta' Titoli fil-pajjiżi Skandinavi u naħseb li bekk ikonna iktar trasparenza għal klijenti bankari. Jiena nemmen li din hija direzzjoni nistgħu nieħdu u din hija sensazzjoni li għandi minn tal-inqas fil-grupp tiegħi. Bat nishtiq najt kemmtejn fuq ir-rabtiet bejn is-CSDs u l-istati membri varji. Hemm kif saħqet il-Kummissjoni fl-opinjoni tiegħi nistgħu nagħtu approvizjoni uffiċjali biss għal dawn ir-rabtiet lil dawn id-depożitorji jekk ikunu interoperabbli. Biss. Iżda jekk ikollhom rabtit informali biss, ma naħsibx li dan għandu jkun soġġett għal kwalinkwa tip ta' proċedura ta' approvazzjoni. Grazzi. Muchas gracias, eh, Presidenta. Grazie. Onorevoli Sanchez Preseto. Grazie, Chair. Nixtieq ringrazzja r-rapporter tal-ispirtu ta' kooperazzjoni tagħhom, in partikolari. Metta konna għed naħdem fuq l-ewel round ta' emendi għad gost li naħdem ma' kull min kien involut u n qed bil-ħerqa biex nilqu ftehim. Fl-aħħar mill-aħħar dak li aħna nippruvaw nagħmlu għal insaħħu is-sistema ta' depożitorji ta' sikurtà eh, ta' sistemi ċentrali. U aħna rridu illi konna għafas sot imma fl-istessin jridu kunu trasparenti bil-mod kif naħdmu. Aħna rridu nam differenza bejn servizzi ċentrali u awżiljari. Ewwel net il-xogħol ta' dawn is-CSDs, dan depożitorji u jkunu għalihom. Mbagħad għandek ix-xogħol ieħor u naraw illi it-tnej ma jaffetwaw xi xurxin jidduna niġbdu linja bejn iż-żewġ tip ta' attivitajiet. U biex niksbu dan aħna rridu nagħtu iċ-ċans illi ikun hemm separazzjoni bejn ix-xogħol. Xogħol awżiljarju. Issa ħna rridu naħdmu fuq l-emendi, fuq l emendi ta' kompromess, iżda dak li rridu nagħmlu huwa li nigarantixxu drittijiet tal-investituri, drittijiet tal-azzjonisti, U li għanna mod konsistenti kif naħdmu permezz ta' dawn is-CSDs flimkien ma' eżma. Għalhekk rridu nkunu trasparenti fil-mod kif aħna nqasmu l-informazzjoni li xaħna hawnhekk titkellmu dwar infrastruttura tas-suq, allura ħajdu nkunu trasparenti. Ma jistax ikun hemm diskriminazzjoni bejn l-atturi varji. Dan ovvjament jimplika li l-interessi tal-SMI sandu jiġi maħares ukoll. Ma dan, li ma diċkun problema jek inti għandek sistema ġusta u imparzjali. Aħna kena diskussjoni tal-bidu fi Strasburgu ġimma l-oħra, klima kienet tajba u naħseb illi naħan għamlu progress għan ir-rigward, għandi kull fiduċa. Grazzi, tgħid il-President Bowles, jiena ħannati il-kapaċta li nifsi li tkellem bħala il-shadow tal-għaldi. U aħna għandna firxa ta' femmit, hekk kif dejjem issib meta inti tkun qed tiddiskuti dan kwistjonijiet, xim daqqit kważi tista' tkun tista' tbiddel femtek. Ma aħna nħossu li l-approċċ li adottat il il-kommissjoni fuq li CSDs għandhom jaqsmu il-servizzi bankarji u dawk kanċillari u dawk tal-qalba ma kienx eh, ma kienx l-approċċ tajjeb u għalhekk aħna għajna ħenja u jekk inħarsu lejn jekk għannix nifirdu CSDs b'liċenzja bankar speċjalment dawk internazzjonali b'dak li huwa perspettiva ta' riskju. Għad irridu ġuru uħna illi dan ħajkun mezz kif aħna għan tafu riskju. U aħna għana ħossu li għad fadal xi jsir f'termini ta' valwazzjoni u tħejjija jekk ħanaqdu dik it-triq, ġibiri dak li qed u għali tini xi ħaġa li aħna nistgħu nkomplu nanalizzawha ma nasibx li huwa f'waqtu bħalissa li nantottaw. Issa pal kollegi oħrajn, aħna rridu naċertaw li jekk CSD li jaħdem fuq servizzi anċiljarji għal settlements u f'temiet mela jridu jżommu ma' regoli stretti u juru li li huma kapaċi li jekk il-ferra bankarja ta' CSD titqamal problemi mela servizzi l-oħra kun jistgħu jkomplu għaddejjin mingħajr xkil u jiena sa fejna fin dan it-tip ta' ħtiġijiet jeħti jkun fissru li inti żomm ma' parti rilevanti tas CRD4 li jkollok pjanta riżoluzzjoni riżoluzzjoni rkupru sodi Illi fisser li inti tkun konformi mal-partijiet relevanti, l-elementi relevanti li kienu fil- direttiva ta' ġestjoni tal-kriżi illi inti tippubblika analiżi dettal fuq ir-riski tal-likwidità bħala parti mill-disclosure tal-pilastru eh, numru 3 hekk kif għandna palissa tissierri palissa. Eh, Jiena m'nix konvinta illi jekk nippermettu illi jkun hemm awtorizzazzjoni għal arranġament stretta u għan plastu u għan kompetitiv għet inti tħares lejn is-sieda ta' dawn is-CSD jider illi ħafna minn dawn il-persuni diġa għandhom problemi jew lok illi ħajqalaw għalhom il-problemi u żgur musta naslu situazzjoni aħjar. Jiena rġit li jkun hemm arranġamenti simmetriċi fejn inti CSD jista' japplika biex isir bank limitat u dan irrit iku CSD. Forsi din hija teoretika aktar milli xejn, iżda aħna rridu nimmiraw għal dawk it-tip ta' simetri kemm jista' jkun għaliex bekk ma nkunux qegħdin ikunu diskriminatorju inti ma jistax ikollok biss affarijiet li qegħdin ġejjin minn naħa waħda biss. Jiddu jkunu ġejjin miż-żewġ naħat eh, jekk aħna ħankunu ħankun qegħdin jaħdmu daw mod tajjeb u mod ġust. Issa rigward id-disciplina u s-settlement, jiena nsepp li tajjeb li jkun hemm flessibilità u fir-reġim il-ġdid u ma jkunx hemm konsegwenzi madwar is-swieq tal-Unjoni. Aħna l-aħħar ħaġa nagħmlu huwa li ma nagħtux l-anzi jkunu diżinċentivi biex l-SMEs eh, jitlu għalihom għaliex ikun hemm minħabba ma tiġi ma jiġix jaqblilhom minħabba l-arranġament mandatorju u allura mhijiex ħaġa tajba li aħna għan naqtaw loop bil-semmiz illi immorru għas meta għandek il-banek li diġa tikollhom il-problemi tagħhom. Naħseb illi s-swieq tal-SMI e ta' tkabbir u stokit likwidi għandhom ikunu eh, barra mill mill-ambitu tal-kommissjoni, ovvjament xi ikun hemm kontrolli, biex mhux kulħadd jista' jagħmel fatti, jista' jridu nippromovu likwidità. U waqt li huwa minnu illi l-SMEs, is-sekretarijiet tal-SMEs kif ukoll il-liquids li aħna qegħdin liquid security li aħna qed nitkellem dwarhom u fi stati differenti fil-ċiklu ta' ħajja tagħhom, jridu nżommu likwidità jekk aħna ħankunu attrajenti għall-investituri. Għaż-żewġ tipi ta' sikurtajiet aħna rridu nkunu realistiċi dwar is-swi illi fil-fatt jeżistu u ma rridux illi aħna nitbedu minn swieq trasparenti u minn flok għandottaw soluzzjonijiet inqas trasparenti. Jiġifieri għalija hemm sens illi aħna nagħtu appoġġ għal wieħed minn dak is-sistemi eh, U ma jagħmilx sens li nagħtu għajnuna lil wieħed u mhux lil liħor ġibina mux ħaġa dwar dawn l-istrumenti inqas likwidi. Dwar il-arranġamenti għall aċċess artikli 44 u 52 il-regolament jgħamela kompluta il-mifid u specialment għal dak li huwa il servizzi kummerċjali għal dak il jom il-mifiju u oħrajn irridu ma jkunux e, marbuta u mxekla mill-parċipanti oħra. Aħna ma jistawx nfisklu kompetizzjoni u jkollna impatt negattiv fuq is-suq interna li x'jekk ser nagħmlu dan dan se jagħtilok għal iktar infrastruttura sistemika u garanziji għal kontribwenti ta' taxxa li qegħdin meċina fid-direzzjoni opposta ta' dak li qed infittxu jekk dan jittidri li jkun il-każ mela l-Kummissjoni trid tindaħal u eh, tressa iktar proposti leġislattivi issa fuq artiklu 33. Naħseb illi għamil sens illi meta CSD jaqdi rwol fl-IPOs u il- il-transazzjonijiet ta' self, ta' sekurtajiet, mela jrid ikun hemm ħażna jrid ikun hemm disponibilità eh, li jkollhom aċċess għalihom li SCB, li SRB u CDA. Eh, naħseb ICBA, naħseb illi tajjeb illi naf illi hemm palissa għaddejjin diskussjonijiet għal Trade Depository mal icb imma jekk jkun disponibbli għal collation mela f'dak il-każ eh, tajjeb illi ndaħlu f'dak il-mod u rigward l-inizjattiva tal-SFB biex ikonna identifikatur eh, dawn eh, CSDs jistaw jgħinu flimkien ma' autoritajiet kompetenti biex jgħinu għal standards komuni għal rapportaċ ta' dawk il-repos u il-transazzjonijiet ta' self ta' sigurtajiet u dawn jinorbtu għam ma' xol li jina diġa referejt għalija aħna rridu nħedġu hawnhekk f'artiklu 2 li l-CSDs li jużaw eh, proċeduri ta' komunikazzjoni trasparenti sabiex inkun nistgħu nimmanimizzaw ix-xkiel l-aċċess minn parteċipanti oħrajn u jew infrastrutturi oħrajn. Għazab li nistani għabaw nekka lissa. Ringrazzja l rapporter ta' xola, ta' xoll tal eh, ta' xoħlu, xogħol speċini li ġili kolli niprofa nipprova nikkoopera meta per esempio nagħmel trialogu ma bħalissa meta tkun president ekk ikollna namlu Issa naddu għal Jean-Paul Besse. Grazzi, Signor President. Jina nishtiqnejt il-signor sinja Swinburne rapporter il-li grazzi għal xola ħana fitr it-tajba, aħna suppost um, noħseb li ħan nilħu tejjin li jisodisfa l-kulħadd. Aħna naqblu mar-rapport mod wieħed u ieħor ġenerali li fal ħaġa waħda. Għalina din mhux dettal imma huwa l-famuż eh, artiklu 52 irridu ngħidu maċċar li hemm awtoritajiet bankarji li jridu jiġu regolati biex ma jkunx hemm ir-risk trasferiment ta' riskju f'dawn is-CSDs. Jista' jkun hemm dan il-tniġġis nafu wkoll li dan jista' jseħħ. Sinra Swinburne. Naf li intom kontu għedin t-provaw taħol u firewall. Iżda fil-fema tagħna dan huwa ambigju. Dan jifisser li rridu nifirdu entità' separata minn dawk li mhumiex separati li huma ħaġa waħda hija komplessa għaliex eh, dan irtiżom l-influssi għaddejjin, imma rrid nżommu mal-prinċipju jkun hemm separazzjoni ċara ta' dan iż-żewġ attivitajiet regolatorji u l oħra l-possibilità illi inti jkollok liċenzja bankarja limited kollok bank limited Dan huwa l-prinċipju, aħna nistgħu nilqu dan il-għan permezz ta' periodu transitorju bejn sentejt li aħna nistgħu npassru illi konna deroga temporanja sabiex inkunu nistgħu nippermettu lis settur jaġġusta għal din id-dispożizzjoni ġdida iżda għalhekk fil-qosor il-pożizzjoni tagħna hija sempliċi aħna ħa nissoktaw fid-diskussjonijiet tagħna ma' Signora Zwinbern. Rridu jkollna separazzjoni imma aħna pragmatiċi fuq kif nistgħu nikzbuħ dan il Grazzi għuwi mux edinaw. Naddu għal minnik tal-ħrajn li jiexċu u jitkelmu. Mela l-onorevoli Esaja. Grazzi, jiena xingrasa il-rapporter ta' xolom u jiena naqbel li dawn il-modelli omnibus jridu jiġu trattati mod uguali ma naħseb li dan it-tip ta' modell ta' holding diretti u ħafna iżgħar u u jiena nirringrazzja l-kollegi tiegħi meta tkellmu dwar il-modell nordiku li huwa aktar trasparenti. Aħna li nippruvaw li jkollna l-iktar arranġamenti eh, tajbin li waslu għal ħer riżultati u jiena provajt intej ftit il-level ta' ambizzjoni ħafna minnhom dawn huma rekomendazzjoni tal-ġejjieni. Għalhekk kif għadna l-sepa għal lasijiet aħna wkoll irridu jkollna seza il-Single European Securities Area u eh, fuq 128 jgħid illi il-ħolqien ta' tas dawn is-swieq għal dawn il-settlements ta' securities għandu jkun il-bażi ta' tħaddim ta' suq intern b'saħħtu. U għalhekk dan ħakun lantana mela aħna jrid ikollna ċertu standards u li huma komuni kif ukoll interoperabilità kulħadd irid juża dawn is-standards komuni kif għandna fis-sepa u l-partiċipanti kollha għandhom ikunu tant marbuta mill-qrib li wieħed jista' jixtri bih sikurtajiet bl-istess faċilità kif jagħmlu f'daru. Kif jgħid fl-emenda tlieta wieħed tiegħi għandu jkun biżejjed li l-investitur juża il-servizzi ta' pajjiż billi jinvesti f'kull tip ta' sekurtà illi jixtieq. Jiena proponu li wara l-2017 aħna għandna għasru għal skadenza għal ġurnata ta' xogħol ta' wara jsir trading u mbagħad il-settlement irid isir l-istess ġurnata li jsir trading biex ikollok settlement ta' li huwa li jsir fi żħin u żmien reali. Jien naħseb illi somma kbira ta' flus se tiġi frankata u wkoll tkun hemm iktar trasparenza. Untejbu l-emendi. Għalhekk għal darba oħra ningrazzjaw ir-reporter u tax-xogħol kollu li għamiltu. Grazzi tassew, issa naddu għal Onorevoli Marjan jekk jġobkom. Grazzi. Tejtu Onorevoli Tissen. Xtaqt nifoka fuq il-separazzjoni tal-servizzi bankarji illi kollom licenzi bankarji separati, ġifiri il-model tu plus tu. Jiena naqsam il-stess fema tijak, bazzikament, dawk bis l-utnit. Eh, jiena nħos illi memx raġuni ma nafx fejt għanna biss nużaw il-2 plus 2, nasab li nistaw nużaw iż-żewġ possibiltajiet. Wieħed 1 plus 2 nistaw nadottaw u kollu jekk xi ħadd irid mbagħad dotta 2 plus 2. Jistaw. Imma t nej jistaw jimxu jitfit fil-ferma tiegħi. it nej ikunu jistaw jkunu soġġett għall-istess ehm, kondizzjonijiet stretti eh, u naraw li hemm kondizzjonijiet indaqsa l kulħadd Xtiq nisma naqra il-proposta tal kommissjoni li torbot naqal dan it-tub la studan jgħidu li ħajkun hemm inqas riskju u iktar kompetizzjoni. U li permetti li s-sistema tiżviluppa. Naqbel ma dan li kon iktar kompetizzjoni, li kon inqas riskju dan kollu huwa importanti. Issa mistoqsija hi jekk dak li qed jiġi propostu għal mod kif għandna niksbu dan. Jiena għandi dubbi tiegħi dwar dan. Jiena lek ressaqt emenda. Jiena nħoss li żewġ modelli għandhom jimxu id-fit jiena ma naħsibx illi irid ikun hemm mudell obbligatorju eh, naħseb illi komprastu għandu jitħallaq ukoll. Tajb wis il-Kummissjoni tixtieq tgħid xi ħaġa? Jennifer? Iva, għassi tassew. Iva zom fuq level ġenerali għax jiena ma nafxin u d-dettalji tal-proposti ta' Senjora Swinburne iżda qed ħan nibbażan fuq il-kommenti li smajna hawnhekk illum. L-ewwel net rigward il-separazzjoni tal-servizzi tal bankarju dok ta' CSD probabli mista tistaġbu mm, li imba ħanħossu illi Q-medna fil-proposta s-sikurtat għandha tiġi l-ewwel huwa modell segregat huwa dak iktar sikur. Rigward xi wħud mill-kummenti li saret naħseb illi minn Sinjura Tyson illi iż-żewġ sistemi għandhom jimxu wit fit mod parallel aħna kieku nippreferu li jkollna sistema fejn il mudell segregat huwa hija regola u il mudell integrat hija l-eċċezzjoni mill-regola għaliex inħossu illi dan il mudell segregat ikollu ċertu vantaġġi speċifiċi. Rigward dak il-kommenti li jinti fuq il buying period. Aħna kemna simpatija għal raġunijiet li għatta Shadow Reporters eh, prezentaw bħala raġunijiet aħna nistgħu nirrispettaw il-flessibilità f'dan ir-rigward iżda meta tiġi biex tirregola eh, eċċezzjonijiet konkreti dan dejjem huwa diffiċli u diffiċli inti tfisser dawn il eżenzjonijiet mod partikolari fil-leġislazzjoni minn keda naħna l-esti illi nesploraw id differenti biex immexxu l-qoddim dwar eh, alternativa li esempio li nposponu il-buy-in period. Eh, forsi dak li jkun qiegħed tal-naħa l-oħra, il-parti l-oħra, kun tista' minna ħatijaw tiegħu u għalieħ, kast kas, niddeċidu kast kas. E, rigward il-kwestjoni tal model nordiku skandinavu u wkoll kien hemm xi kummenti dwar il- direct holding models imsam qablin ma' strutturi oħrajn. Jina sepp li dawn kollom argument importanti, jizdix nixdulkom l-attenzjoni għal fatt illi aħna qed nħarsu lejn leġiżlazzjoni tal-liġi ta' sikurtajiet ħafna minn dawn il-kwistjonijiet jeħtieġu approċċ iktar orizzontali. U mhux neċessarjament irridu nittrattaw dan il-kuntest partikolari aħna rridu nħarsu lejn dan il-każijiet fuq bażi individwali biex naraw jekk hux ta' min ittrattaw hawnhekk jew inkella li nagħmlu approċċ orizzontali fil-kuntest ta' sikurtà l-inizjattiva ta' sikurtà u liġi li hija ppjanata l-ewwel eh, anzi għar-rebbija tas-sena d-dieħla. Jiena nemmina meta nara tgħid il-President. Grazzi tassew. Kejf dejk. Jena naħseb illi biex shadows kollha aħna wasanna l-konklużjoni illi jekk inti taqgħad CSD u back xaħġa xi ħaġa li huwa għanda tkun mux il-regola ma l-eċezzjoni, ħana rridu naraw, jekk dawk xi qegħdin joperaw bil-dan il-tip ta' modelli mħallat jistgħu jkomplu għaddejjin ek, eh, jew inkella jekk fuq żmien irridu nħinġuhom illi jagħmlu transazzjoni għal mudell separat dan huwa debatu li se jkollna fost ix-shadows fil-ġimgħat li ġejjin wara l-milit mhux waqt din miliet Vin nibdew is-sena ġdida dan l diskussjonijiet Meta il-Komissjoni, persi il-Komissjoni għalet li dawn dawn il-benefiċċji ta' din il-firda bejn iż-żewġ sitwazzjonijiet mela aħna rridu niddiskutuha. Eh, rridu diskutu ma' l-partijiet kollha, ma' l-partiti differenti, l-gruppi differenti biex nippruvaw naslu għal ftajim fuq dan il-modell eh, eh, u dak li huwa is-settlement discipline. Filamenti li jiena sottomettejt. Il-proposti bajin mhumiex mandatorju ma' stigazzjoni tal-reċipjent, allura eh, dan għandu jitaffif tafna minn dawn il-kwistjonijiet għal dak il-jum stokiet inqas likwidi, iżda diġa ħaġa li għana nistaw nesploraw ta' xiridu ma namlu ma namlux. Basta li ma naċċettawx il-bicċa kbira ta' dawn istokkijiet li huma jitniżlu u mhux minarita. dan għandu jot għal bicċa kbira ta' sekurtajiet madwar l-Unjoni uħna rridu nħedġu trasparenza ħab bicċa kbira tal-elementi li huma eh, sottometti ehm, fost il-gruppi differenti li ikun hemm trasparenza fil-fost livelli kollha biex is-sistema taħdem mod iktar ħafna iktar effettiv. Jiena naqbel ma fiħdan l-artiklu 122 illi jridu naqsmu l-ambizzjoni ta' Sara bħalissa iżdajna nħoss illi sabiex inkunu nistgħu Waslu din l-ambizjoni aħna rridu din il-leġislazzjoni l-eżuva l-eżuva eh, l-SLR, ġifiri jek Itolbu eh, Tolbu, eh, nitkarbu aħna minna ħagħana, jistet nġru għaraja, għax tant il kull laċċur għed qed trasaq lura ħin kollu għadin jitlajjaw. Jekk jieġobkom twilna għaliex bekk ħafna minn dawn l-emendi li qegħdin nagħmlu fost il grupp tkun ħafna iktar faċli illi nkunu nistgħu nwet uwom. Nittamaw illi nkunu nistaw nżommu l-amendi dwar il-konflitt tal-liġi nżommu fit-tekst u mux inneħħu għom għal istan l-istadju għalix ħan rridu nkunu ambizjużi, ħna rridu nipruvaw nieħdu dawk l-ewwel passi sabiex ikonna dan suq wieħed dak li huwa settlement discipline u prassi ta' settlement u allura aħna rridu ma nafx ma nafx l-akronimi forsi sa nsibu akronimi differenti imma naħseb irridu nsibu dik l-ambizzjoni fil-proposta eh, kif aħna nimxu l-qoddim. Rigward li għadda persi għadda sir tekniku naħseb hemm ħafna oqsma ta' fost il-grupp li nittama li daqt nkustaw eh, nċumbawa mal dawk il-shadows illi eh, jekk intom tridu illi taqsmu dan il-dokument, tħossu li minn tomx qed tirċevi ċertu dokumenti kħedġobkom ejdu li ejdu l fuċu tiegħi u u eh, li intom tirċevu dawn il-kopji x'mem qabs xejn sigriet hawnhekk kollox huwa trasparenti kollox miftuħ jekk xaħat li jistajjajn, jgħin jrid naħna f'xogħol aħna kuntenti ħafna li nkunu inklusivi kemm jistajkun u jiena ċerta illi xedew skola għossu l-istess fuq dan il dossier tekniku għax aħna rridu kifet qed nitċibbawha. Eh, kifet għanna għanna dokumenti li ħna rridu nikkonsidraw li aħna aħna ħan fi stadi bikra bikrija, eh, ġimma diħla u li tamaw li nkunu nistaw nmexxu l-qoddim u li waħed kwestjoni ta' servizzi bankarji u kif aħna rridu nimxu l-qoddim fuq u hija u appunt illi aħna il-koll għanna naqblu fuq u naħseb illi nistaw naqblu bejnietna fost il-gruppi politi kollha nixtieq li ma jkunniex maġġoranza maqsuma. E, ġifieri jekk irridu proċess ta' settlement li huwa aktar sikur u kompetittiv mela ħankunu qegħdin nkunu ġusti lejn dawk illi qegħdin investu. Uh, Tassew kej lanu li nivvutaw fil-Kumitat fil-21 ta' Jannar il-sena li ġejja. U bad ikonna plenari ta' Mejju li tippermettilna li kollna bżiet ħin biex ikun nistaw niltaqgħu fit trialogi. Ġifri ningrazzjakom mill-qalb, naqbel miegħek li għandna nżommu dawn id-dati għaliex ta' bilħaq kif għaltinna l-Kummissjoni nistgħu nistennew sakemm ikollna l-ġid ta' sigurtà u naħseb tajjeb li ma nħorġu dawn daw l-aspetti. Għalek nringrazzjakom ħafna. Il-punt li jmiss fuq l-agenda hija il-votazzjoni li mhijiex skedata għal hija skedata anzi għall-10 nofsi ġifri ħanifqu ftit issa u nerġgħu inkomplu bil-votazzjoni fl-10 grazzi.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

Okay, okay. Whoops, had you there. <laughs> um, right, I think it's, it's voting time. Uh, mela wasal ħin għal-votazzjoni. Irrit niskuża ruħi. Irridu namlu naddu l-aħbarijiet tal-President għal xaħna eh, madnijom x'iex kellna l-laqata mal-President tal-ICB, Sur Mario Draghi, mela fuq l-atti delegati rigward miżuri tekniċi, abbozza miżuri tekniċi, jek iġobkom nitlob is-silenzju, aħna mhux ser nibdew bil-votazzjoni qabel ma jkollna silenzju fil-kamra. Mela, l-ewwel qabel kollox il-Kummissjoni ħat adotta atti delegati taħt skont il-livelli tekniċi e kif ġi emendat minn EBA u dan ħajkun fit mim ta' dan ix-xahar u aħna tnismu li l-Kummissjoni ser tadotta l-atti delegati fit-19 ta' Deċembru mingħajr bidli tal dan l-abbozz. Il-Parlament għandu periodu ta' skrutinju ta' xar u, u jaddottaw latti delegati wara il-wafqa wara fi xitwa u din tamela impossibli pero biex il-Parlament juża l-skrutinju tiegħu allura fisem il-Kumitat jiena ser nitlob l-estensjoni biex ikun hemm periodu ta' skrutinju aktar twil xar aktar twil biex inkun nistgħu nevalwaw dawn ir-regolamenti. U mbagħad il-Kummissjoni ma weġbitx għal kummenti mill-membri tal-ikon fuq l bozza regolament dwar il livelli tekniċi li tressa fin-nofs ta' Ottubru u lanqas għal itra li ntbatet meħta rapporter Missur Langer fil-li jintbatet f'nofs novembru, għalek nħedġeċ il kummissjoni biex twiġek mill-aktar fi sabiex pek tkun tista' tittieħed eh, u tieħu eh, il-Parlament kun jista' jagħti risposta anke meta jagħmel l-iskrutinju tiegħu. Eh, l-iskrutinju tagħna sfortunatament qed issir waqt li tajjel, waqt li jkun hemm waqfa, lura aħna rridu nkunu verament kawti meta naraw il leġislazzjoni u anki dat ta' skadenza li aħna nfosslu sabiex aħna ma nwaqgħux il-ġebla fuq saqajna. U naraw li l-affarijiet ikunu mixin skont ċiklu annwali u jkun hemm ukoll eh, ċiklu annwali anke għall delegati għal xawna qed nitkellem fuq kwestjoniet importanti pa' CRDs u l-mifid u dossiers importanti. Nixtieq li għalhekk darb'oħra nqogħdu attenti aktar dan ir-rigward. Aġġornament fuq il-proċeduri ta' trialogu twal eh, regolament tal rekwiżiti ta' kapital, kellna tliet trialogi fi Strasburgu, tlieta u l-ħamis li koprew uħut mi kwistjoniet l-aktar importanti bħal macro credentials, flexibilita' u il-buffers ta' kapitali għall istituzzjonijiet setat ta' medjazzjoni għalli bijaj remunerazzjoni u anki il-ratio leverage ratio. Umbat kienu tħallew ukoll ċertu punti kien hemm ukoll pożizzjonijiet li ġew negozjati fuq laqat bilaterali anki l-erba. Jiddispjaċini li dokumenti aġġornati ma kienux eh, possibbli biex jiġu mqasma laqsim mandi daw id-dokumenti u nittama test konsolidat fuq il-pożizzjoni ta' dakinhar tiġi infasla u mqasma. Sabiex bekk il-gruppi u il-membri jizammew aġġornati. Issa irrit nerġa' nikkonsalta mal-kumitat fuq żewġ affarijiet l-ewwel net il- venture capital funds Ewropej u anki social entrepreneurships u fondi marbutin maħom għana konna kważi wasalna fuq ftejim taħt il-presidenza Daniza, pero malħaqnix dan il-ftejim għax kellna diffikultajt fuq it-test, nisa l-ġimma li għaddit, intlaħaq ftejim politiku fuq dawn iż-żewġ fajs fil-bidu ta' xar ta' Deċembru, korreper issa konfermaw il-ftejim li seħ fit-12 ta' settembru lek jiena ser inkollet nikkonsalta mal-kumitat u nsegwi r-regoli ta' proċedura kif huma applikati ma' dawn il-punti. U għalhekk issa ser nagħti l-kelma eh, l-wieħed jew aktar minn rapporters fil tixtieq tajt f'dan ir-rigward jew inkella ser inkomplu nimxu l qudiem Sakemm ovvjament hawn xi ħadd li jixtieq joġġezzjona fil-każ aħna eh, nivutaw fil-plenarja fuq dan il-ftejm eh, li seħ jew fi frar jew f'Marzu skont xoli kun sar mill-lingwisti avukati tal-Parlament. Ma jidirx li dan hu l-każ mela aħna samxu l-qudiem Ek kif ġi propost. aħna u koll rridu namlu l-istess ħaġa fuq il-Credit Rating Agencies intlaħaq ftejn politiku f'Novembru u jiena kont nkun qed nikkonsulta mal-Kumitat Bernardo, inti tixtieq titkellem? Le, grazzi President, jina xtaqt nikkonferma il-ftajim li ntlaħaq fil-fat kien xogħol verament diffiċli għaliex il-punt tluq tal-Parlament kien il-bot ħafna l-pozizjoni tal-Kunsil, però nix ningrazzja b'mod partikolari l-Shadow Rapporters għaliex il-kontribut tagħhom kien fundamentali fin-negozjati Irridu niddiskutu fil-plenarja ta' Strasburgu, naħseb fil-15 ta' jannar, kmin se jersbar, kun it-tlieta, il-konsiderazzjoni diġa għajimtom mal-Ministru tal-Finanzi ta' ċipru u dim numru ta' nis u għalek mandiċ għalfejn zit najt aktar, grazzi. Grazzi tassew, mela sa' kem, ma' jennix oġġezzjonijiet mill-komitat, it-tast ser jitressa u dim il-plenarja f'jannar, Ah, fil-2013 fil oġġezzjonijiet u fl-aħħar net kontijiet reġjonali u nazzjonali fis 7 ta' Deċembru ntlaħaq ftehim mal-Kunsill fuq il-kwistjoni pendenti rigward ir-riforma ta' kontijiet nazzjonali u reġjonali ta' bilħaq din hija xi ħaġa li eh, ser iddaħal fis-seħ parti mis-six pack l-aħħar parti tan negozjati ġiet immexxija permezz ta' proċedura bil-miktub. Gruppi fil-fatt kellhom id-dokumenti f'idejhom u għalhekk jina ir-rapporter fissem il-kumitat għaliex ħadd ma ħarid jagħmel dan ix-xogħol u għalhekk jiena issa qed nikkonsalta magħkom il ġdid nista' ngħidilkom li matul dan ix-xogħol aħna sibna li għatem bosta affarijiet li rridu naħdmu fuqhom u jiena ser inkompli b'din il-ħidma permezz ta' port rapport ta' inizjattiva jew riżoluzzjoni jew inkella ser niddiskutu wkoll flimkien mal-koordinatur biex naraw passi li rridu nieħdu għaliex l-istatistika bla dubju kienet ferm importanti. Nixtieq nirringrazzja wkoll l-avukati lingwisti tal-Parlament Ewropew għax-xogħol eċċellenti tagħhom anki meta faslu l-annessi kien hemm eluf u eluf ta' paġni u mingħajr l-għajnuna tagħhom aħna ma konniex nkunu kapaċi insibu il-punti kruċjali u allura dan ix-xogħol isir mill-ġdid mal-Kunsil qabel ma naslu għal vot. Ma nafux eżattament meta dan ser issi, meta jser jiġi skeda, perek ikun hawn oġġezzjonijiet li inkomplu dan ix-xogħol biex neslu sal-plenarja ma jidhirx li hawn oġġezzjonijiet. Eh, Ringrazzjakom minn qalbi. Kif tafu għankomplu nikkomplikaw l-affarijiet għandna regola sebajn Issa nistaw naddu għal rapport ta' Sur Debakil għal kwart l-access għal finanzjament minnaħa tal-SMEs. Le, jgħid il- tajt il-President, skużawni, ħanaddu għall-istatistika Ewropea il-rapporter Edward Cicluna. Intom lesti biex nifutaw fuq il-rapport tal-Honorable Cicluna? għanna votazzjoni. Nittamlu test għal buttuni. Right. Votes. right. Okay. Right, okay. Mela, min vota biex imur btala? Mela nalqu l-votazzjoni? Mela għanna 34 sejrin vakanza u żewġ astenzjonijiet. Okay, uh, right, amendment 4. Mela, amenda bind dawk li ma favur, dawk li ma kontra stensjonijiet din għaddiet. Kompromess A, dawk li ma favur, kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromess B, dawk li ma favur. Skużawni, maqsma f'żewġ partijiet, mela l-ewwel parti. L-ewwel parti ta' kompromess B, dawk li ma favur, kontra astenzjonijiet din għaddiet. Tini parti dawk ma favur kontra astenzjonijiet tini parti ma ddiċ. Mela lek issa nistaw naddu għal amenda 48 dawk ma favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Kompromess ċe. Dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet amenda 52 dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet, Kompromess de, dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddit. Amenda 55, dawk ma favur. Kontra astenzjonijiet. Jena naħseb li din għaddiet. Għanerġaw nivverifikaw mela amenda 55. Le, ma ddiċ Hawnhekk għandna 17 favur u 20 kontra mela ma nistax minix qed tajp, għalix għaliex eh, mhux mawx kulħadd preżenti mela kompromess E maqsuma żewġ partit l-ewwel parti ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. Tini parti dak ma favur kontra astenzjoniet maddiċ. Kompromess F dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda dissa, dawk ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. Kompromess ġ, dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 62, dawk ma favur kontra astenzjoniet. Naħseb li din għaddiet, pero tajp li niverifikaw mill mela. Amenda 62. Votazzjoni maluqa. U din għaddiet mela. Għanna kompromess akka maqsuma f'żewġ partit mela l-ewwel parti, anzi tliet parti tajt il-President dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti għanna amenda orali. Le, Mela, Edward, inti tixtieq titkellem fuq din l-amenda orali? L-amenda orali għandha x'taqsam mat-tieni parti li aħna nixtiequ nibdlu. B'dan il-kliem, with the close monitoring of national part, parliaments, ma jkunx hemm supervizjoni ġifieri, with the close monitoring by the national parliaments, ikonna dan il-kliem. Okay body oh, To the eh, eh, agreed, eh, Mrs. President. agreed. Iva, bilna, Sina President. Therefore, there's no objection. Mela, memx oġġezzjoniet fuq din l-amenda orali. Għalek aħna ser nivutaw bl-amenda orali. Mela, t-tini parti dok ma favur, kontra sanzjoniet għaddiet. Tilet parti dawk li ma favur, kontra astenzjoniet għaddiet. Amenda 63 dok ma favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. Amenda 69 dok ma favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. Amenda 70 dok ma favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Amenda Amenda 71. Dak ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb għaddiet, pero ħan nerġaw niverifikaw. Amenda 71. Kulħadd ivvota l-votazzjoni magħluqa din għaddiet. Għanna 22-15. Mela sekk ngħaddu għal amenda 11 dawk ma' favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 74, dak ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Nirġan verifika mill ġdid mela amenda 74. Tajab, wis, mela din għaddiet għax għanna 21 favur, 17 kontra. Mela, kompromiss I, dak ma favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. Amenda 78, dak ma favur, kontra, addiet, għaddiet. 79, dak ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 80, dak ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 12, dak ma favur, kontra, addiet. għaddiet. 80 dok ma favur kontra astenzjoniet għaddiet, amenda 13 dak ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Nerġen verifika mill-ġdid. Iva, għaddiet mela. Jena maċ li għalaqt il-vot mela 20 favur u 19 kontra, ġifiri dan il-namenda għaddiet mela kompromessija, dawk ma favur, kontra stenzjonijiet għaddiet. Amenda t-nejn, dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 17 dawk ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. Amenda 18 dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess k dawk ma favur kontra astenzjoniet għaddiet Kompromess L maqsum f'tlet partit mela l-ewwel parti minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tielet parti dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Għanna amenda orali A għal dik li premessa 8 A aħna ser naċċettawa din mela dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet Amenda 25 dak ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. Kompromess M dak ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. Amenda 28 dak ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. 29 dak ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. Amenda 30 dak ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. 31 dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 32 dawk ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess N dawk ma favur għanna amenda orali fuq dan il-paragrafu fuq kompromess N. Aħna rridu nisostitwixxu l-kelma harmonize, minn flok harmonize najdu l-kelma unified minn flok. Tajjeb? Bil-kelma unified mela nivutaw dawk li ma favur, kontra, Emmin nisa tijajtu iva jew le, memx oġezzjoni għall amenda orali, li ġifri daħħana l-kelma unified minn flok harmonized. Anzi, bil-kontra, tajt il-president, ma nex lix nifem et tajt il-president. Harmonized miflok unified mela. Għaxin qed niprofa nifhem jiena stess. Mela il-kelma unified edha fit-test tiegħek u issa tibdel il-kelma unified u tagħmel harmonized minn flok. Mela, bil-kelma harmonized fit-test mela nivvutaw dawk ma favur kontra stenzjoniet għaddiet. Mela, għamenda tlita dawk ma favur kontra stenzjoniet. Kompromess o dawk ma favur kontra stenzjoniet għaddiet. Amenda erba' dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 38 dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 5 A, mill-amenda mela 39 dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 40 dak ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Mela issa nistgħu nivvutaw fuq it-test hekk kif ġie emendat. Mela jiftħu l-votazzjoni. Kulħadd ivvota mela votazzjoni magħluqa. Mela għandna 38 favur, astenzjoni waħda u ħadd kontra mela ngħaddu għal għal vot fuq fuq din ir-riżoluzzjoni. Kulħadd ivvota mela votazzjoni magħluqa u hekk għandna 38 favur, xejn kontra u astenzjoni waħda. Tajjeb wis, Sofi, grazzi tassew qabel ma għadna ngħaddu għall-aħħar votazzjoni fuq il- deċiżjoni biex naslu għall-ewwel qari biex nibdew ukoll biex nagħtu mandat, nixtieq ngħid li jiena nilqa' dak li għalli rapporter fin negozjati pero nishti u kol najt fid dibatit ta' qabel għaliex dak li adottajna unek illum ma ifassalx ma wassalx għal arranġament ċar li l-bilanċ bejn eh, li kontrollu skrutinju u għacċar għawnek jider li il-gvernijiet, il-parlamenti, il-banek ċentrali, il kapiet tal-uffiċċji ta' statistika, anki urati tal-awdituri, huma donna met jaqdu ruoli differenti u għalija jidher mhux ċar kif dan kollu jinteraġixxi ma' xulxin. Dan il-punt għajdu diġa fid-dibattitu li kellna qabel u jiena nixtieq nitlob li rapporter biex jassikura li il riżultat ta' negozjati ta' bilħaq ikunu aktar koerenti u aktar ċari għaliex Jiena nħoss li dan huwa fl-interess ta' demokrazija li nkunu nafu min qed iħares u jikkontrolla lil min u tajjeb ukoll għal ta' trasparenza. Sofija nista' naqbel sa' ċertu punt, però nixti nixbet l-attenzjoni li inti ser tagħmel xi ħaġa aktar sempliċi jew inkella iżżid affarijiet jew miżuri aktar addizzjonali għaliex dan ir-riżultat jistgħu wkoll ikun pjuttost interessanti. Um, this is the uh, first e-context which we're adopting. Mela, dan huwa l-ewwel kuntest fejn aħna nadottaw l-regola sebajn rigward il-negozjati fi trialogi u għalhekk aħna rridu nieħdu deċiżjoni espliċita biex niklu f'negozjati li inkludu vot. U l-vot irid ikun deċiżjoni dwar il-maġġoranza tal is maġġoranza tal-membri ikon, mawx maġġoranza ġifiri rrit ikolli 25 vot pozittiv u d-deċizjoni tħaddan li l-mandat ġifiri li ikunem tim ta' negozjati u rapporter li jkun il-president u ikunem hemm ukoll shadow rapporters jew kella rappreżentanti tal-viċi president li f'dak il-każ u wkoll ir-rapporters Għalhekk issa jiena ser ser naddi għal vot, forsi tajp li nihdu din id-deċiżjoni eh, permezz ta' vot elettroniku. U Iva, għat nistennew li jintom kolla tivvutaw, kullħat tivvota parti persuna wahda mela nal l-votazzjoni u għonek għanna 38 vot favur, wieħed kontra mawx lebda astensjoni u għalhekk nistgħu ngħaddu għall-ewwel qari f'dan in-negozjati u nirrapportarkom nirrapporta lura lilkom. Mela issa nistgħu ngħaddu għal eh, sur The Backers u rapport tiegħu fuq it tipa l-aċċess għal finanzi għall-SMI. E. Well, I've got my voting list, so even if... Għandi l-lista tal votazzjoni tiegħi, u anke jekk is-segretarjat għadhom mhux lesti nistgħu nibdew. It-titlu għat-test oriġinali minn huwa favur, kontra astensjonijiet għaddiet. 22 favur, kontra astensjonijiet għadda. Kompromess A, favur, kontra astensjonijiet għadda. Kompromess B, favur, kontra astensjonijiet għadda. Kompromess BB, favur. kompromess BB, favur. Kontra, astenzjonijiet, għadda. Emenda 33, favur. Kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 34 koperta, 35, favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Kompromess ċe. Emenda bil-fom, mill-PPE biex nisħu fuq l-importanza għall insaħħu s-sistema bankarja lokali. Għaw xaġġazzjoni għal din l-emenda bil-fom, len neħdu għab l-emenda bil-fom favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 41 favur kontra astensjonijiet għaddit, 42 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 43 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 44 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 46 favur kontra astensjonijiet Addit. 47 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 48 favur kontra astensjonijiet Addit. Namlu verifika Rajt minn olla jdejħ, ma xorta waħda namlu verifika jek tridu għal 48. Jider li biddiltu femkom minn tal-inqas miswaba li qed nara eh, jixxejru. Tajjeb, namlu verifika jekk tasbu l izbaljajna Iżda ma fil-verità. Anke mill-verifika rajnija kien hemm min biddel femtum. Issa naddu test oriġinali, titlu tnej, favur kontra astensjonijiet għadda, kompromess D favur kontra astensjonijiet għadda, 52 favur kontra astensjonijiet għaddit maddiċ, kompromess E Votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra, astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal kompromess f, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Kompromess f, f, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Titlu tlita test oriġinali, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Kompromess G, favur, kontra, astensjonijiet għadda. 69, favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Test oriġinali, favur, kontra, astensjonijiet għadda. 70, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 71, favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 72, favur, kontra, kontra, stenzjonijiet, għaddit. Titlu erba' favur kontra, stenzjonijiet, għadda. Kompromess ħ, favur kontra, astenzjonijiet, għadda. 74 favur kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 79 favur kontra, astenzjonijiet, għadda. Kompromess i, favur kontra, astenzjonijiet, għadda. Paragrafu 12 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess J favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda design favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess K favur kontra astensjonijiet għadda. design favur kontra astensjonijiet għaddit. Titlu 5 favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess L favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess M favur kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 17 favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess M. favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess N favur kontra astenzjonijiet għadda għadda 107 favur kontra astenzjonijiet maddix. Test oriġinali paragrafu 20 favur. U xek. Għalix miktub naddu għal 107, esawa minnija. Mela paragrafu 20 favur kontra astenzjonijiet għadda. Titlu 6 favur kontra astenzjonijiet għadda. 109 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 111 favur kontra astenzjonijiet maddiċ test oriġinali tal-paragrafu 21 favur kontra astenzjonijiet għadda 112 irtirata 113 favur kontra astenzjonijiet għaddit 114 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 115 favur kontra astenzjonijiet għaddit 116 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit namlu verifika ma għax ma kienx xeft strange signaling Votes closed and it was carried 23 to 16. Um, 116, it-tini parti favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 117, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 118, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 22, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. 119 favur kontra astensjoniet maddiċ 120 favur kontra astensjoniet maddiċ 121 favur kontra astensjoniet maddiċ kompromess o favur kontra astensjoniet għadda 123 favur kontra astensjoniet maddiċ 127 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika fuq 127. So you voted, votes closed. And that's... Kulħat vota, votazzjoni maluqa għaddit. 128 koperta, 129 favur, kontra, astenzjoniet. għaddit, 130 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ, 131 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ, 132 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Namlu verifika fuq 132. Nasab il-PPE waħedhom kienu. Votes closed. And you were 22 in favour, 17 against. Uh, 135 in favour. 158 favur kontra ma' maddiċ. 136 favur kontra ma' maddiċ. Kompromess P favur kontra astensjoniet għaddit. 140. Nitkun premessa favur kontra Aste, namlu verifika fuq e 140. Nobody voted, votes closed, and it falls 2020. Vot daqs. favur 20 u kontra 20. Kwotazzjoni wieħed, favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Emenda wieħed, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, emenda nej, favur. Namlu għom fl-imkien ħlif kwotazzjoni erba. Għam blok ħlif kwotazzjoni erba favur kontra astenzjonijiet għaddow. Issa emenda numru erba, favur kontra astenzjonijiet għaddit ukoll għamilna l-kwotazzjonijiet kollha, issa ngħaddu għal kompromess E, favur, kontra, astensjonijiet għadda, premessa A, emenda 10, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 11, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 12, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, kompromess R, favur, kontra, astensjonijiet għadda, mistax, favur, kontra, astensjonijiet maddiċ, Zbatax favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, premessa C, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, emenda mintax, favur, kontra, astensjonijiet maddiċ, Zatax favur, kontra astensjonijiet maddiċ. 20 favur kontra astensjonijiet addit. 21 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Naddu għall empl wieħed li kopert empl 2 favur kontra stensjonijiet għadda. Empl disa, favur kontra astensjonijiet għaddit. Empl 16 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Empl 24 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fu Empl 24. Oh, we're increasing in numbers here. We've gone up to 41. Tlajna 41 vot issa. Votazzjoni maluqa 19 favur, 22 kontra maddiċ. Imko 14 favur kontra astenzjonijiet naħseb għaddit imma namlu verifika l-imko 14. No, we're voting IMCO 14. IMCO 14. Okay? IMCO 14, nivvotaw, kullħat nivvota. Kulħadd ivvota kif kellu jivvota, tkun xi tkun il-fema politika, nala il-votazzjoni, votazzjoni magħluqa, għaddit 21 favur 19 kontra. Imko 23 favur kontra astensjonijiet għaddit 24 imko favur kontra astensjonijiet għaddit. Daqshekk issa nivvotaw fuq it-test kif ġie emendat, nagħmlu vot elettroniku d-darba Kulħadd ivvota. Nagħlaq il-votazzjoni, votazzjoni magħluqa. 39 favur kontra wieħed l-ebda stensjoni nirringrazzja l kulħadd. Yes, hang on, Liam. I, I, I don't get to Merry Christmas yet, Liam. Għadna ma wasannix għall-awgurju tal-miliet. ċaħt ixtiq jitkellem? Si, right, so that's 40 in favor. Erba'jn favur, mela. Zbaljajt fil-vot. Tajja pwis. Grazzi. Il-laqa li mis hija l-10 ta' jannar 2013 nixtieq ilkom l-aqwa vaganzi il-miliet tajjeb. Filip anzi. Diġa għanna opinjoni fuq trialogi differenti għal ġimgħa l 7 ta' Jannar? Ma nistax ngħidlek issa, Tajta president minar ma nikkonsulta il-lodot tal-trialogu.